Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der Sitzung vom Donnerstag, 5. Februar 2009 ist verteilt worden. Gibt es dazu? Kollegi, il-minuti tal-5 ta' frar ġew imqasma għaw xi oġġezzjonijiet. Sur Chichester, Sir President, mhux fuq il-minuti, ma qed nitkellem bħala ċer ta' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ta' relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand. Biex ninaqat ma l-istqarja li għamil tinti nir-ingrazzja kun għajdilkom li eh, jiena ta' sew nistenna bil-ħerqa li naddu dak il-messaġġ li semmejt inti l-ġimgħa d-dieħla fl-Awstralja. Grazzi ħafna. Mela m'hemmx kummenti fuq il-minuti dawn nistgħu nadottawhom. Is-Sur Vitol Tomczak għamel applikazzjoni biex